tniġis li namlu radiodrama fil-Mozambik, per eżempju. Il-finanzjament jinata għal pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea ta' spiss, per eżempju, meta dawn il-proġetti jiġu finanzjati nistenu li kunem konformità u mhux vera naċċertaw li mhux hekk għal darboħra naraw illi Eh, il-figuri ma jgħidux kollox. Ideja, sempliċi ħamxa, sempliċi ħafna. Jekk ma tistax tagħmel audit tagħha, tom fuqiex għax hekk biss tista' tejjeb il-budget. Grazzi. Issa għal minuta nofs is-Sur Deutsch. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Signora President, aziz kollegi, il-qorti tal-awdituri hija gwardjan importanti ħafna għal ġestjoni ta' fondi fl-Unjoni Ewropea. Kull sena jagħmel rapport fuq il-kontijiet u dan jibda il-proċedura ta', ta kwitanza. Din hija xi darba jiena parti minn din il-proċedura u ħsieb diversi osma. Fi snin differenti rrid ngħid li l-qorti tal-awdituri jagħmel xogħol eċċellenti u għandna kooperazzjoni eċċellenti. Meta nitkellmu fuq it-tendenzi nistgħu ngħidu illi għandna tendenza pożittiva u issa m'għandniex eh, statement of account negattiv. Il-livell eh, ta' zbalji kien 2.6% għal-2018 għalkemm kien hemm numru ta' talbi tal-pagamenti eh, minħabba l-investimenti pereżempju. Sinjura President, jiena nixtieq ngħid xi ħaġa oħra bħala l-kap tad-delegazzjoni Ungeriża fil-PPE jiena nista' nitkellem fit-23 ta' Ottubru u din hija vakanza nazzjonali fejn niftakru r-rivoluzzjoni tal-1956, niftakru fl-eroj tagħna u jien qatalu l-mikrofonu għax għaddilu l-ħin. Issa nagħtu l-kelma għal l-Onorevoli Volters għal minuta. Grazzi President, fl-aħħar eh, xhur tkellimna ħafna dwar pajjiż u mistoqsija waħda. Tant illi xi kultant ninsew li hemm 27 stat membru oħra fl-Unjoni li jridu jaħnu l-budget tagħhom għas seba' snin ġejjin. U dan il-budget se jkun opportunità mhux biss għall ewropa aktar soċjali u aktar nadifa, imma għandu jindirizza wkoll ma' ċertu kwistjonijiet diffiċli u li CA li ġie eh, orina dan. Il-miljuni li ma ġewx reklamati naturalment huma problema ċertu proġetti ma ġewx approvati f'ċertu pajjiżi u dawn il-pajjiżi huma dawn il-pajjiżi li verament għandhom bżonn il-proġetti biex jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom u għalhekk għandna bżonn nadottaw approċċ aktar intelligenti biex ikollna aktar aċċess faċli għal fondi għal proġetti tajbin li se jagħtu aktar valur miżjut għall-Ewropa, pereżempju li ninvestu fil-qasam tal-ferroviji, ġifri fis-seba' snin li ġejjin Eja, nuru l-Europa li nistaw naħdmu fuq proġetti eh, viabli. Grazzi. Grazzi ħafna l-Nervoli Peepers. Grazzi ħafna l-kollegi tar-Renju Unit b'din il-polemika. Naħseb li ħad tibqgħu sejri hekk żgur li anke ħadd nixilkom toħolqu l-firda anke fl-Renju Unit stess. L-ewwel grazzi lill-qorti tal auditorja xol xogħol kollha li intom għamiltu 2.6% naħseb li huwa pjuttost tajjeb iżda naħseb li is-sitwazzjoni mmarret tal-ar fuq ċertu livelli oħra 5% hija xi ħaġa verament eh, ta' ħsara għal dawk li jħallsu t-taxxi jiena nixtieq illi ngħid jekk eh, insaqsi jekk it-talba tagħna l-iktar trasparenza hija qed tinstema' aħna illa ngħidu nippruvaw nippubblikaw eh, fejn l-affarijiet mhux qed imorru tajjeb. Iva naħseb illi għandna ċertu proċedura ta' naming and shaming u ħafna mill-problemi marbutin mal-burokrazija iżda aħna naħsbu wkoll illi illi dan jista' jkoll wassal għal azzjoni li tittieħed iżda l-kummissjoni l-qorti tal-awdituri għandhom jassumu responsabbiltà ma nistgħux aħna ninħbew wara l-istatistika biss ilkoll kemm aħna qegħdin niħbew wara l-shared management u naħseb li aħna flimkien irridu nikkontribwixxu għal iktar titjib u nippruvaw naraw li jekk ħanatu iktar trasparenza anke fil-kuntest tal-istati membri aħna fis-snin li ġejjin ħanibqgħu ninsistu fuq din. Grazzi. Issa l-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna Sinjura President, President tal-Qorti tal-Auditur nirringrazzjak. Nixtieq nibda billi ngħid li dan ir-rapport li inti ppreżentajt Naħseb li huwa rapport tajjeb proset. Naħseb li hemm ħafna affarijiet importanti li huma f'dan ir-rapport inti verament irnexxielek tagħmel ħafna flimkien mat-tim tiegħek fl-istati membri fl-istituzzjonijiet fil-pajjiżi terzi u aħna issa qed naraw illi għandna evoluzzjoni tajba tal-bidliet u tat-titjib jiena naħseb illi għandek ukoll timplementa strateġija li hija bbażata fuq iktar prevenzjoni. Naturalment, naħseb li din hija xi ħaġa li nistgħu niġġustifikawha, iżda naħseb li hija xi ħaġa tajba jekk nistgħu nevitawha wkoll apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi dan ir grazzi tal-fatt li dan ir-rapport issa sar iktar espliċitu u ta' dan nixtieq li nirringrazzjak ħafna jiena nixtieq ngħidlek illi żgur ħanibqgħu insegu dan ir-rapport. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Lega. Grazzi ħafna Sinjura President. Dejjem hija xi ħaġa tajba li aħna jkollna kontroll fuq il- mod ta' kif qed jitħallsu jintefqu l-fondi Ewropej. Iżda mhux biżżejjed naħseb li f'ċertu oqsma fejn forsi kellu jkun hemm l-inqas rata ta' żbalji hija ħasra li xorta waħda kien hemm ħafna nfiq ta' flus żejjed fuq bosta affarijiet differenti u anke 5% tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni tħarset li l-kumpaniji ma kinux eliġibbli biex jirċivuhom u naħseb li dan kien anke minħabba liġi kumplikata Forsi jien mhux qed nifhem għalfejn l-istituzzjonijiet Ewropej ma jistgħux jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea stess. Aħna skoprejna li kien hemm numru ta' stati membri li kellhom problema bil-budget. Hemm bżonn nisimplifikaw il-proċessi jiena verament insewet qalbi meta nara li hemm ħafna flus li qegħdin jintefqu bla bżonn ma nistgħux aħna nkomplu nonfqu flus fuq proġetti li aħna maħniex eliġibbli għalihom. Naħseb il-ċittadini Ewropej jixreq ilhom li aħna nonfqu l-flus bl-aħjar mod li huwa possibbli. Grazzi ħafna. Issa għandi żewġ talbiet u nista' nippermetti li jitkellmu tnejn li huma b'ġenerosità kbira is-sur polchak grazzi ħafna talli qed l-opportunità li nitkellem nixtieq illi nirringrazzja għal dan ir-rapport naħseb dan ir-rapport hija tagħtina idea tajba ħafna tal dak illi għamilna u dak li iżda beda jidbief anke fil-diskussjoni fuq dan ir-rapport dwar ir-rata ta' żball jiġifieri l-fatt li aħna rridu nissimplifikawha. Ir-rata ta' żball kienet tvarja minn sena l-oħra u naħseb li jekk inħares lejn waħda mill-kumpaniji tal-tagħna agrikoli fuq il- il-Green kellhom fajl verament eh, oħxon u tar-rekwiżiti naħseb irridu nisimplifikawhom l-ewwel qabel kollox apparti minn hekk naħseb illi Għawek m'għandniex biċċa informazzjoni daqshekk tajb naħseb illi l-Unjoni Ewropea titħares ukoll lejn l-awditjar tal-performance ħalli naraw dan kif nistgħu niffukaw iktar fuqu. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Grazzi ħafna aħna naturalment qed nieħdu gost ħafna bix-xogħol tal-qorti tal-awdituri hija xi ħaġa ovvja li hemm affarijiet li nistgħu ntejbu naħseb illi lanqas il-liġi tal-lemmi perfetta iżda irridu nifukaw iktar fuq il-prevenzjoni jiena naħseb illi ma nistgħux biss nifukaw fuq eh, l-iżbalji u d-dejn Rridu forsi nifukaw iktar fuq simplifikazzjoni ħalli bekk forsi jirnexxielna noħolqu standards li ma jwasslu għal l-ebda problemi serji bħal dan jiena naħseb li l-affarijiet irridu ntejbuhom iktar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna s-sal, Sur Rettinger, Kummissarju Rettinger, kieġ. Signor President, Signori, membri onorevoli tal-Parlament, iva simplifikazzjoni xi ħaġa importanti, veru rridu nagħmlu minn kollox biex aħna dal-programm ta' fondi rridu naraw eżattament li jkun hemm dettalji fuq il-mod ta' kif programmet ikun hemm il-fondi għalih, kif qed ikun implementat, eċċetera. Jiena naħseb illi għandna ċertu spejjeż marbutin ma' dan iċ-ċittadini l-iskejjel ukoll u l-ngos għandhom responsabbiltà u interess f'dan kollu apparti minn hekk iżda kien hemm ukoll il-bżonn li naqsu l-burokrazija ħalli nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-korruzzjoni u l-frodi iżda jekk aħna nissimplifikaw ħafna l-affarijiet jista' jkun hemm iktar possibilità ta' abbuż. Apparti minn hekk naħseb li fl-aħħar ftit ta' xiren ta' snin sekli kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-Kummissjoni u l-Parlament kien hemm bosta komplessitajiet, kien hemm ħafna iktar stennijiet ukoll. U anke wara s-sena 2020 aħna rajna illi seta' jkun hemm iktar simplifikazzjoni. jekk aħna kellna bżonn ta' e, iktar e, regolamenti fuq dan il-kuntest. Jiena jkolli ngħid illi fil-kuntest tal-budget u kontroll finanzjarju nista' nisserħilkom raskom illi kellna il-kwalità tajba ta' dan id-dokumenti. E, L-evitar tal-iżbalji illi kienet ikkalkulata b'mod tajjeb. U kemm fuq il-livell federali kif ukoll fuq il-livell tal-lender naħseb illi m'hemmx raġuni biex aħna ngħidu illi eh, dak li qed nagħmlu aħna hawnhekk mhuwiex aċċettabbli u nmaqdru biss minħabba li l-iżbalji huma normali aħna kollha bnedmin li nagħmlu l-iżbalji jiena naħseb illi din hija xi ħaġa illi nistgħu noqogħdu attenti illi ma nerġgħux nirrepetu forsi l-istess żbalji. Nixtieq ngħid ukoll li l-kwota tal-iżbalji ġifieri ta' 2.6 aħna min-naħa tal-kummissjoni qegħdin nippruvaw naraw li jkollna livell daqsxejn inqas minn hekk iżda naħseb li dan wassal għal tendenza oħra differenti li tista' tibda minn hawnhekk naf illi smajt bosta kelliema illi tkellmu iżda telqu issa jiena kelli dejjem l-esperjenza l kummissjoni l qorti tal-Awdituri seta' tkun ikkritikata jisaqsu ħafna mistoqsijiet iżda mbagħad dawn li jkunu saqsew mistoqsijiet jisparixxu forsi jmorru fl-uffiċċji iżda forsi jmorru fil-kafeterija ma nafx. Iżda naħseb illi f'dibattitu demokratiku jekk inti tixtieq tisma' tweġiba, aħjar tibqa' fis-sala fejn nistaqsi dik il-mistoqsija naħseb jien. U dan mhux qed ngħidu biex noħloq eh, polemika eh, bħal dawk il-membri ta' din in-naħa. Iżda jiena naħseb illi per eżempju Sur Piper, il kwestjoni ta' trasparenza, trasparenza fejn għandna punti importanti x'ngħidu jiena naħseb illi aħna permezz ta' trasparenza tagħna qegħdin nżommu mar-regoli tal- regoli budgetari dak li kien miftiem minnkom ukoll jgħat miex f'din id-direzzjoni. Issa aħna nistgħu nevalwaw dak li jgħat isir u fl-istessin naħseb li għandna bosta pajjiżi u kumpaniji illi għandhom ukoll dawn it-tip ta' tendenzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa nistieden lill president tal-Qorti tal-Awdituri Sur Lene. Sinjura President, Sur Kummissarju, Oettinger Lewinet, grazzi lis Sinjura Holmeyer. Verament aħna kuntenti u ħerqani li jkollna l-kooperazzjoni fil-mandat il-ġdid. Jiena naħseb li intom semmejtu l-punt ċentrali li kien imtennju semmi bosta drabi illi aħna qegħdin nitkellmu li iktar ma jkunu komplessi dawn ir-regoli iktar ħajkunu problematiċi dawn l-affarijiet. Jiena naħseb li l-bażi tal-problema kollha kemm hija dik. U jiena naf li fil-fatt kont qed eh, ipoġġi fin-naħa l-oħra għal 22 sena naħseb illi dawk illi jagħmlu l-liġijiet ħafna drabi qegħdin jippruvaw jitkellmu fuq iktar dettalji u din hija xi ħaġa li hija marbuta mal-mod ta' kif tiffunzjona s-sistema naħseb li kultant ir-regoli tant ikunu komplikati li jsiru żbalji forsi ukoll nista' naraw kif jista' jkun hemm iktar fiduċja min-naħa tal- liċ-ċittadini fl-Ewropa ħalli aħna permezz ta' regoli iktar ċari u sempliċi li jkunu iktar faċli biex tinterpretawhom inkunu nistgħu nsibu wkoll ċertu eh, avvanzi na naħseb li għabbażi ta' dan irridu ntejbu l-affarijiet u anke naqsu r rata ta' żbalji. Apparti minn hekk nixtieq nirringrazzja wkoll ehm, lill kollega li tkellmet ukoll fuq eh, din l-aċċertazzjoni jiena naħseb li rridu wkoll nevalwaw il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni tal-istati membri u naħseb li hemm bosta elementi ta' kif dan kollu jiffunzjona u għandna bżonn dan id-dijalogu mal-kummissjoni ħalli bekk ikollna proposti konkreti ta' kif nistgħu ntejbu dan kollu ħalli naraw kif nistgħu wkoll fuq il-livell intern nagħmlu analiżi tagħna u fl-istess ħin nafu li jista' jkun hemm ukoll ċertu riżultati jintlaħqu apparti minn hekk nafu li l-problemi tkunu dejjem l-istess huwa veru illi regoli komplikati ehm, burokratiċi jistgħu jkunu problematiċi u anke fuq dak illi intqal fuq ehm, il-fatt li aħna mhux biss irridu nifukaw fuq il-compliance u l-istat ta' dritt iżda anke l performance u l-effiċenza jiena naħseb illi in-numru tar-rapporti b'rabta mal-effiċenza wassal għal l-irdoppjar ta' dan kollu naħseb illi aħna rajna illi qed nimxu f'din id-direzzjoni u għad raġuni naħsbu illi fil-fatt aħna qegħdin eh, fis-sitwazzjoni illi ċ-ċittadini jkunu ħafna drabi iktar interessati fuq il-portijiet li qed ikunu mibnija jekk dawn hux qed ikunu verament effiċjenti jew inkella jekk abbażi ta' żball tekniku dan jistax isir din hija xi ħaġa importanti ħafna iżda jiena naħseb illi din xi ħaġa importanti ħafna wkoll li rridu nagħmlu u s-Sinjor eh, eh, Tarbadellu, inti tkellimt ukoll fuq is-sostenibilità naħseb illi għandek raġun anke fuq l-istrateġija l-ġdida li ħan niddeċiedu għal wara s-sena 2021 aħna ħan nippruvaw nagħmlu minn kollox biss biex l-SDGs ikunu implementati nafu illi dan dejjem ħajkollu rwol iktar importanti mal-possibilità tagħna li aħna nevalwaw il-kontijiet u dan ħajkun ukoll qed iserraħ ħafna fuq is-sostenibilità. Jiena nixtieq illi ngħidilkom illi żgur li ħankomplu nippruvaw nagħmlu dan ix-xogħol nixtiequ nagħtikom eżempju wkoll ta' kif nistgħu ntejbu l-affarijiet jiena naħseb illi kellna esperjenzi wkoll pożittivi u naħseb li din hija xi ħaġa li verament irridu nagħmluha aħjar. Is-Sur Czernecki u dak li ntqal minn bosta kollegi oħrajn jiena naħseb illi hemm bżonn li nispjegalkom xi ħaġa aħjar. Aħna qed nitkellmu fuq metodu tal-istatistika obbligati aħna bit-trattat illi jkollna dikjarazzjonijiet b'rabta mal- budget naħseb illi ħatmuha fis-sitwazzjoni illi l-miljuni ta' ewro illi qegħdin jintefqu issa fit-transazzjonijiet nagħtu d-dettall tagħhom u nivverifikawhom kollha mela ejja nagħmlu dak illi huwa mitlub mill-istandards internazzjonali u dak illi qed jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn kbar madwar id-dinja jiena naħseb illi nieħdu wkoll numru ta' eh, dejta li tista' tkun importanti għall-istatistika mbagħad eh, nanalizzaw dan imbagħad abbażi tar-riżultati b'rabta mal-iżbalji li aħna ħanistabbilixxu nsibu mbagħad ikollna eh, l possibilità noħorġu brata ta' żbalji u naħseb illi kien hemm xi 750 transazzjoni li aħna analizzajna u naħseb illi mbagħad b'95% ta' ċertezza nistgħu ngħidu illi il-possibilità ta' żbalji preżem ta' 0.8% u naturalment wieħed jista' jkun iktar preċiż, jista' wkoll jagħmel ħafna iktar eh, enfasi fuq eh, il-budget iżda jekk aħna verament ħanamluha din rid ħajkonna bżonn ta' ħafna iktar riżorsi aħna bħalissa qegħdin nużaw in-nofs tar-riżorsi tagħna għal dawn l-analiżi ta' transazzjonijiet u jekk hemm bżonn li nkunu iktar preċiżi fl-analiżi tagħna dan ħajfisser illi ħajkonna bżonn erba' darbit iktar riżorsi milli qed nużaw bħalissa. Jiena din nixtieq ngħidilkom biċ-ċar li jekk intom tixtiequ taraw li kunem 4.000 ħaddima flok 1.000 bat kun jistaw jikolkom iktar evalwazzjoni dettaljata. jina naħseb li dinja xaħġa li marbuta ma dak li huwa marbut ma' rizorsi u biex ir u jintafqu b'mod raġanevu naturalment aħna qegħdin nagħmlu evalwazzjoni bażi tar-riskju qegħdin nippruvaw ukoll noħorġu Bisqarijiet fejn hemm iktar riski aħna qed nippruvaw innaqshom ir-riski kemm jista' jkun. U fil-ġejjini jista' jkun hemm dejjem inqas naturalment jiena naħseb li qed nippruvaw aħna illi nimplementaw dawn ir-riżorsi bl-aħjar mod ħalli bekk ikollna l-aħjar tip ta' riżultati possibbli anke fuq eh, il-mistoqsija tas Sinjura Garcia u il-metodu tal-istatistika l-onorevoli boye tkellem fuq il-kwantità aħna fil-kuntest tal-proposti tal-mff ħadna pożizzjonijiet differenti tistgħu taraw x'huma l-pożizzjonijiet tagħna u anke eh, ħalli bekk tkunu tafu eżattament x'pożizzjoni għandna aħna fuq l-mff l-onorevoli koch qal ukoll xi ħaġa importanti l-onorevoli Eh, Kwiċi kħat kelmet fuq il-publikazzjoni tar rapport tal-OCT, Iva, għandkom raġun aħna naħsbu illi l-Unjoni Ewropea għandha standard u li ħafna tal-mod ta' kif tfassal il-budget u timplementa. Jiena naħseb li hemm bostoqsma li forsi għandhom bżonn ta' tartitib din miex xi ħaġa ġdida li ħanejda issa tinsab ukoll fir-rapport. Iżda jekk inqablu ruħna fuq livell internazzjonali ma' ħaddieħor, nistgħu naraw li aħna ninsabu fuq livell tajb, sitwazzjoni tajba. U naħseb li rridu nkunu nafu eżattament minn fejn ġejjin aħna fis Fis-sena 1999 kellu bżonn li jkun hemm l-irtirar tal-baġġet u dan ir-rapport annwali. Eh, f'dak iż-żmien kien qiegħed ma kinux qed waslu għal pubblikazzjoni tal-data u ċifri għal kull settur u naħseb li jekk ħanerġgħu imorru lura s-sistema fejn m'hemmx sistema interna ta' kontroll bħalma kien hemm dan dak iż-żmien meta nqabbelha mas sitwazzjoni fejn tal-lum fejn aħna rnexxilna niksbu ħafna progress naħseb li dan kien ukoll grazzi għax-xogħol li intom għamiltu u li kien hemm bosta titjib ukoll li sar fil-kuntest tar-regolamenti u l-pressjoni li sar min-naħa wkoll tal- eh, kumitat budġetarju wkoll l-affarijiet tjiebu anke minħabba f'hekk naħseb li verament sar progress u nixtieq illi ngħid xi ħaġa wkoll fuq dak li qal is-sur Piper jiena naħseb illi naturalment iva fit-teorija nistgħu noffru iktar dejta lil pajjiżi iżda għandna bżonn ta' iktar riżorsi jekk aħna irridu nanalizzaw iktar transazzjonijiet minn 750 allura għal ċertu pajjiżi ħajkonna bżonn eh, li aħna nanalizzaw 16 biss pereżempju jiena naħseb li din l-istatistika mhijiex daqshekk importanti jekk inti iżda ħadd saqsi lil persuna fuq l-opinjoni tagħhom ħajkollok eh, riżultati iktar tajbin iżda jekk jistaqsi bis-16, allura r-riżultati tista' tarmihom minħabba li mhux ħajkun daqshekk tajbin. Jiena naħseb illi kull seba' snin aħna d-dejta kollha li nkunu ksibna fil-snin ta' qabel nkunu rpubblikajnihom iżda ngħidu illi m'għandhomx relevanza fil-kuntest ta' stqarrijiet b'rabta mas-sitwazzjoni tal-istati membri u fuq dan naħseb illi dan jorbot ma' situazzjoni li nsabu fija bħalissa u jiena din hija l-ħaġa li għatta wkoll il-ġimgħa ta' il-ġimgħa li għaddiet eh, fl-ekofin. Anka bir-riżorsi li aħna għandna naħseb li aħna mhux Nagħmlu aħjar minn minnek. Jiena naħseb li hawnhekk għandna l-mistoqsija wkoll fuq jekk jamiex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 Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija l-mistoqsija il mistoqsijiet orali lill kunsill l-Kummissjoni it-tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Qabel ma nibdew id-dibattitu nixtieq ninformakom illi biex tipparteċipaw fil-proċedura tal-catch tiegħi tistgħu tużaw is-sistema l-antika jew is-sistema l-elettronika l-ġdida. U allura għandkom il-voting card għal proċedura ta' catch DI tistaw tinformawna issa mingħajr ma tispiċċaw id-debattitu. Issa l-ewwel persuna li se titkellem hawnhekk hija fil-fatt il-persuna li kitbet din il-mistoqsija orali is-sur Lopez Aguilar. Inti għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena onorat li nippreżenta din il-mozzjoni abbozz għal riżoluzzjoni fuq kwistjoni sensittiva. Il-riċerka u s-salvataġġ fil-Mediterran, ekku tal-ħajja tan-nies fil-Mediterran u dan minħabba l-numru kbir ta' imwiet li kien hemm u hemm fil-Mediterran kif irripetejna fil-plenarja ta' dan il-Parlament Ewropew. Snamel xi ftit kummenti bl-Ingliż eh, skont id-dokumenti li ġew mqassmin, so matul id-dibattitu fil-Kumitat Libe u mbagħad se nitkellem bl-Ispanjol għall kummenti ta' eluq tiegħi. Mela meta nippreżenta dan il-każ nixtieq infakkar l-importanza tar-rekord storiku tar-riżoluzzjonijiet ta' dan il-Parlament Ewropew. Xi wħud minnhom kull darba li jkun hemm traġedja fil-Mediterran elf mietu, elf persuna ikunu mietu, din is-sena għandna għandna kważi rit repetizzjoni ritwali u kull darba aħna Ngħidu kemm jiddispjaċina fuq din it-traġedja imma issa għandna bżonn bidla u nagħmlu appell lill kunsill u Kummissjoni biex tassew ikun hemm azzjoni u dan huwa lan ta' din ir-riżoluzzjoni konċiża li provat kemm setat biex tprova tiġbor l-elementi kollha tal-loġika eh, ta' dawn il-gruppi politiċi hawnhekk fil-Parlament li jixtiequ jwasslu l-messaġġ u biex jgħidu ċittadini Ewropej li tassew aħna jimpurtana nixtiequ illi nrasnu din it-traġedja qed jintilfu tant tant nies li tilfu tant ħajjithom għax għalhekk dawn in-nies huma disprati jesponu ruħhom għal ksur um, ta' drittijiet tal-bidna fil-kosta l-oħra fil-Libja. U għalhekk mhux biss aħna nixtiequ ngħidu li hemm bżonn illi ntejbu dawn ir-rotot, dawn il-kurituri umanitarji, imma wkoll biex ngħidu li l-Libja bisimha mhuwiex port sigur. Aħna nixtiequ ntejbu l-kapaċità biex nirrispondu Frontex iġifieri f'kooperazzjoni ma' xi stati membri u wkoll mal-gwardji tal-kosta tal-Libja imma nafu li dawk li qed jaħarbu mill-Libja huma suġġetti għall awtoritajiet eh, tal-Libja għax huwa kontra l-liġi li jippruvaw jaħarbu mod eh, illegali meta m'għandhomx l-opportunità biex jitilqu b'mod legali u għalhekk dawk illi eh, jitkeċċew imorru lura l-Libja huma suġġetti għal ksur ta' drittijiet tal-bidem ma nistgħux nalqu għajnejna fuq sitwazzjoni bħal din. U hemm punt importanti ħafna legali illi ehm, kien dejjem preżenti fid-diskussjonijiet tagħna il-bżonn illi nwafqu l-kriminalizzazzjoni tal-NGOs li jippruvaw isalvaw il ħajja tan-nies fil-Mediterran. Ovvjament aħna nirrispettaw l-isforzi kollha mill-awtoritajiet pubbliċi l-Italja, Spanja, investow ħafna mir-risorsi pubbliċi tagħhom palma qalu wkoll ma mamlu wkoll il-pajjiżi Malta, Greċja huma ovvjament użaw ir-risorsi tagħhom biex biex jisalva il-ħajja tan-nies imma hemm bżonn li dan iseħħ ukoll fuq livell Ewropew għax dan skont il-liġi Ewropea. Meta ngħid liġi Ewropea tfisser ukoll liġi umanitarja għax ovvjament il-prinċipji jagħmlu parti me skont it-Trattat ta' Lisbona illi daħal fis-seħħ fl-2009. Iġifieri 10 snin ilu mal-Karta ta' Drittijiet tal-Bidem fil-artiklu 18 miktub id-dritt li wieħed ifittex l-ażil u issa ilna ħafna minn Tampere illi wkoll għamel appell biex ikun hemm spazju ta' libertà u ġustizzja biex hekk it-tweġiba eh, għal dawk li tifittxu l għażil tkun eh, tweġiba Ewropea skont il-valuri Ewropej u dan ifisser responsabilità maqsuma u ikun hemm responsabbiltajiet maqsumin b'mod ġust bħal l mandat tal-artiklu 18 tat TFEU. Dawn l-elementi kollha qegħdin fil-post. Issa aħna nitolbu l-Kummissjoni u l-Kunsill biex b'dan il-mandat il-ġdid ikunu jistgħu jagħtu qafas lil dan il-pakett biex ikun hemm reviżjoni biex iwaqfu l-kriminalizzazzjoni tal-NGO jiftħu l-portijiet u għal dawk ġifir jiftħu l-portijiet għal dawk il-bastimenti illi salvaw il-ħajja tan-nies skont il-Konvenzjoni tal-Liġi Marittima li ġiet kodifikata f'Ġamajka fl-1982 u il-Komissjoni fuq il-Sigurtà u Salvataġġ eh, fl-ibra fil-sebajniet għadhom vinkolanti għall-Istati membri kollha pal-muma l-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm bżonn ikun hemm qafas Ewropew għall reazzjoni. Nagħlaq billi ngħid sempliċement il-bżonn il l-Parlament Ewropew fil-vot ta' għada il-ħamis eh, juri l-istess rida illi wassal messaġġ quddiem il-Kunsill u u l-Kummissjoni bħalma minna f'risoluzzjonijiet oħra kif ġew adottati. U dan huwa approċċ olistiku dak li għandna bżonn fuq l-ażil u hekk għalhekk hemm il-firma tar-rapporter tas-Sinjura Mezzola tal-PPE u s-Sinjura Kienge tal-Grupp tal-SND u hija riżoluzzjoni importanti mħabba l-messaġġ umanitarju u l-bidla u huwa pendenti wkoll il-mandat li adotta l parlament fil-leġislatura ta' qabel biex waqfu l-kriminalizzazzjoni tal-NGO. Se huwa messaġġ illi huwa importanti u nixtieq li jkun hemm il-vot tal-partit tal-partit politiċi biex hekk inwassal il-messaġġ fil-Kunsill u fil-Kummissjoni. Grazzi ħafna President. Dziękuję bardzo w imieniu Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Tuporajnen. Nadilek il-kelma. Signora President, Onorevoli Membri, permettuli nibda billi najt illi situazzjoni fil-Mediterran tibqa' waħda ta' bi kbir imma għandna bżonn notaw ukoll illi eh, tejbet mod sinifikattiv dawn l-aħħar snin skont il-Frontex sena l-oħra kien hemm Eh, il-migranti illi qasmu r rotta tal-Mediterran imma issa qegħdin ehm, għal um, ehm, 105,000 nies illi qasmu il-Mediterran imma xfir inqas mis-sena l-oħra. Ovvjament anke jekk tmut persuna waħda biss hija ħasra, imma ovvjament issa nistgħu ngħidu li kien hemm nuqqas ta' 44% meta mqabbla mal-2018 u dan imħabba l-attivitajiet miżjuda eh, ehm, tal-bastimenti fil-Mediterran u wkoll tal-Gwarda tal-Kosta tal-Libja Eh, 88 persuna dis-sena tilfu ħajjithom biex jaqsmu l-baħar. Ovvjament din hija traġedja. Anki jekk hemm xi ftit ta' progress. Il-Aġenzija tar Refuġjati tal-Ġus Mawda tistima li fl-2018 il-Gwardja tal-Kosta tal-Libja interċettat kważi 15,000 migrant fil-baħar. Anki bis-sitwazzjoni tas sigurtà dejjem tmur għall lar fl-2019 fil-Libja, il tal-kosta komplet ta' opera u salvat xi 7000 eh, persuna. Dawn iċ-ċifri jirriflettu l-kontribut importanti tal-Unjoni Ewropea biex taġixxi u tnaqqas il-fatalitajiet fil-baħar, mod partikolari fil-Libja tawna tajna ħafna importanza lill-għajnuna lill-istat Libjan minħabba inqas ta' risorsi tiegħu 9.3 miljun euro ġew mogħtija lill Gwardja tal-Kosta tal-Libja biex hekk ikun hemm ċentru ta' koordinazzjoni Operation Sofia tat taħriġ għal total ta' 355 persuni tal-Gwardja tal-Kosta sissa u l-EASO ukoll tat eh, taħriġ eh, fuq il-proċedura tal-azil. Minkejja tliet operazzjoni konġunti fil-Mediterran li salvaw iktar minn 400 78,000 persuna bidu tal-operazzjonijiet u l-assistenza mogħtija biex itejb il kundizzjonijiet fit tramuntana tal-Afrika. Bla dubju ta' xejn il-sitwazzjoni ġenerali fuq dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ mhumiex sodisfaċenti hemm nuqqas ta' responsabilità ta' sim ta' responsabilità skont il-liġi internazzjonali u għandna bżonn ta' iktar tbassir fuq dawn l operazzjonijiet fil-baħar għandna bżonn li nsaħħu l-kooperazzjoni, l-koordinazzjoni fil mal-imsieħba tan Afrikani fuq is salvataġġ li mhijiex responsabilità biss tal-Ewropa. Il-liġi internazzjonali marittima tapplika għall istati kollha u l-istati kostali għandhom responsabbiltajiet speċifiċi biex eh, l-sihba tagħna jkunu jistgħu jirfgħu dawn ir-responsabiltajiet aħna noffru appoġġ addizzjonali għall istati tal-Afrika tat-Tramuntana bħall Marokk, it tunisija l-Eġittu u l-Alġerija fil-ġestjoni tal-migrazzjoni kif ukoll operazzjonijiet ta' salvataġġ u dan skont il-liġi internazzjonali kif tafu il-politika ta' l-Italja ta' immigrazzjoni ċaqlet U issa qed tippermettu l-NGOs li jidħlu fil-portijiet tagħhom l-Italja wkoll għandha l-intenzjoni tirrepedi l-politika tagħhom fuq il-konfiska tal-bastimenti tal-NGOs u għall-multi tal-vapuri li jġibu l-migranti lejn l-Italja mingħajr permess. Biex nindirizzaw il-ġestjoni ad hoc tal- tal-wasla tal-migranti erba' stati ilhom jaħdmu mis-sajf fuq soluzzjoni komuni fit-23 ta' Settembru kien hemm deklarazzjoni konġunta li tkellmet fuq mekkaniżmu li tieħu l-post tal-approċċ attwali wieħed iktar koordinat u effiċjenti maqbul minn Franza, Ġermanja, l-Italja u Malta. Minn dakinhar kien hemm xi ftit eh, stati membri oħra li ddeċidew li jipparteċipaw u oħrajn huma mistednin li jissieħbu. Għandna bżonn naraw dan l-approċċ il-ġdid kif jopera fil-fatt fil fil-prassja jiena konvint il-mekanizmu jkun tajjeb u effiċenti eh, din kun l-aħjar inċentiva biex oħrajn jissieħbu. Dawk l-istati membri illi qabel parteċipaw fir-reallokazzjonijiet mill-Italja u Malta dawk volontari diġà raw il-prassi ġiet żviluppata bl-għajnuna tal-Aġenzija tal-Kummissjoni u sa jiddiskutu proċedura standard operattiva. Però anki jekk ikun hemm mekanizmu bħal dan li jaħdem mod effiċjenti per se ma jistax ikun lan aħari tagħna għandna bżonn insibu soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien għal din is-sitwazzjoni kif ukoll għal eh, sistema kollha tal-asil komuni. U eh, bl-aġenda strateġika għandna bħala kunsill għandna bżonn ta' soluzzjoni għabbażi ta' solidarjetà u sim ġust ta' responsabbiltà. Sistema bħal din għandha bżonn taħdem sew f'sitwazzjonijiet normali u anke meta jkun hemm il-kriżijiet. Hemm bżonn li tigarantixxi protezzjoni għan-nies u tipprevjeni movimenti sekondarji tkun iktar effettivi fir-ritorn ta' dawk li m'għandhomx id-dritt li jqogħdu fl-Unjoni Ewropea Matul il-presidenza tagħna provajna nipromuovu diskussjoni strateġiċi li ħarsu lejn il-futur fuq il isfidi iktar urġenti. Aħna mal-istat ma jbet nipprovaw naraw il-punti ewlenin minn perspettiva usa u b'mod komprensiv. Aħna nemnu illi dan jista' jgħinna biex neġgħu ikollna ehm, ambjent ta' fiduċja kollaborazzjoni ċipruku fl-ossi stati membri u fl-istess waqt eh, jidħol skont il-programm tal-Kummissjoni l-ġdida. U għalhekk is-segwitu tal-ħidma fuq proposti leġislattivi se jiddependu mill-mod kif il-Kummissjoni se tivvaluta u tikkonsidra mill-ġdid it-test li hemm fuq il-mejda. Issa fuq il-kwistjoni tal-kriminalizzazzjoni ta' l-organizzazzjonijiet li jagħtu assistenza umanitarja, ir-rwol tal-NGOs ċerti operazzjoni ta' salvataġġ u ma jistawx um, ehm, ninjorawhom kif qal il-President tal-Kumitat Libe bħala Parlament Ewropew ukoll eh, jgħidilna fir-risoluzzjoni tal-Lulju tal-2018 ir-rwol tagħhom li jsalvaw il-ħajja fil-baħar il-pjan ta' azzjoni kontra l kontrabandisti qed insisti fuq il-fatt li jkun hemm sanzjonijiet kriminali waqt li nevitaw kriminalizzazzjoni ta' dawk li jipprovdu assistenza umanitarja lill migranti. Nifhem il-Kummissjoni l-ġdida se tara bir-reqqal qafas ta' faċilitazzjoni u possibilment toħroġ linji gwida għall-Istati membri għall prevenzjoni ta' assistenza eh, umanitarja tkun kriminalizzata. Għandna bżonn ukoll nikkonsolidaw iktar l-isforzi tagħna biex nittrattaw in networks tal-kontrabandisti illi tibqa eh, punt importanti ħafna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi ħafna. Issa fisem il-Kummissjoni Ewropea nixtieq ngħaddi l kelma lill-Kummissarju Han. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, Onorevoli Ministru. Grazzi lill progress ta' dawn l-aħħar erba' snin fl-implementazzjoni ta' politika ta' migrazzjoni komprensiva, naħseb illi hemm żviluppi importanti li nistgħu nikkommentaw b'mod pożittiv ħafna flimkien. Is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni fir-rotot kollha Eh, marret lura għal livelli ta' qabel il-kriżi ġifiri ta' settembru tal-2019 li huma xi 19% inqas minn dak ta' erba' snin ilu imma s-sitwazzjoni tibqa' eh, waħda li titxaqlaq mill-lejla nar u għandna bżonn nibqgħu dejjem mobilizzati biex nilqgħu għall-isfidi u n-numru ta' ħajja tan-nies illi eh, li tilfu ħajjithom fil-Mediterran dan in-numru għadu għoli wis kull ħajja mitlufa hija traġedja personali u tfakkarna mod drammatiku li għandna bżonn nagħmlu ferm iktar għalhekk jiena kuntent li għandi din l-opportunità biex ndiskuti llum din il-kwistjoni importanti ta' tfittxija u salvataġġ fil-Mediterran Eh, li ovvjament il-Kummissjoni dejjem kellha priorità mill-2015 li salva l-ħajja tan-nies l-erba' operazzjonijiet eh, għenu biex ikun hemm salvataġġ ta' 730 persuna u dawn l-erba' operazzjonijiet li ta' minnhom Temis Eh, Poseidon u Dalo, lita li kienu koordinati mill-gwada tal-kosta baqgħu joperaw issa fuq ir-raba operazzjoni Sofija il sati membri qablu biex tkompli biss sa kondizzjoni li jkun hemm sospensjoni temporanja tal-iżvilupp tal-assi tagħha soluzzjoni li mhijiex ideali u mhux sostenibbli l-impenn tagħna biex nsalvaw il-ħajja tan-nies ma tibdilx meta n-nies ikun diġà fuq il-biċċiet tal-baħar jew fuq il-frontieri tagħna, strateġija u l-isteka tagħna biex nipprevenu l-flussi tal-migrazzjoni inkludu wkoll miżuri biex nassistu migranti fil-pajjiżi terzi qabel ma jimbarkaw eh, fuq dan il-vjaġġ tant perikoluż u jgħinu l-attivitajiet tal-kontrabandisti. Meta nitkellmu fuq tfittxija u Eh, il-salvataġġ din tibqa' kompetenza nazzjonali li huma jeżerċitaw abbażi tal-liġi internazzjonali marittima. U għalhekk l-Unjoni Ewropea m'għandix is-seta biex tikkoordina dawn l-attivitajiet ta' tfittxija u salvataġġ għal daqstant għall-istess raġunijiet m'għandniex id-dritt laqas id-dover li nindikaw il-portijiet ta' disembark. Dawn eh, dawn huma skont l-awtoritajiet ta' koordinazzjoni nazzjonali li huma marbutin Eh, skont il-liġi internazzjonali li jagħtu għajnuna lil bastimenti jew vapuri illi qegħdin f'periklu fil-baħar issa niġi għal forum ta' faċilitazzjoni li m'għandhomx ikunu kriminalizzati nixtieq intenni mill-ġdid. Assistenza ġenwina lill migranti dawk f'periklu u f'dawk f'stat ta' bżonn fit-territorju Ewropew eh, mikun m'għandhomx ikunu kriminalizzati skont il-liġi Ewropea imma dawk involuti f'operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ se jirrispettaw il-liġijiet internazzjonali. Leġiżlazzjoni komunitarja fuq il-faċilitazzjoni ta' dħul mhux awtorizzat eh, transitu ma jitlobx li stati membri illi kriminalizzaw l-assistenza ġenwina lill migranti anzi bil-kontra tipprovdi l possibilità illi dan ikun hemm dan it-tip ta' kuntatt li ma jiġix kriminalizzat skont il-liġi nazzjonali Għaldaqstant, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-Qafas Ewropew tal-2017 rikonoxxa li hemm nuqqas ta' ċarezza fl-implementazzjoni tal-klawsola tal-esenzjoni umanitarja fl-Istati membri bħala riżultat tek il-valutazzjoni rikonoxxiet il-bżonn tal-Istati membri biex ikollhom dijalogu mal-NGOs biex tiffaċilitaw il-kooperazzjoni, jiċċaraw il-kuntest u jindirizzaw it-ħassib li għandu xaqsam mal-kriminalizzazzjoni l-Kummissjoni bdiet ukoll tippenja ruħha ma' soċjetà ċivili biex tiġbor iktar provi biex ikun hemm iktar dialogu fuq l-implementazzjoni tar-regoli eżistenti. L-aħħar laqgħa bejn is-soċjetà ċivili u l-servizz tal-Kummissjoni ġiet organizzata l-ewwel ta' Ottubru ta' din is-sena. Ir-riżultati ta' dan l-impenn u dan id-dialogu mas soċjetà ċivili se jlaħmu r-riflessjoni tal-Kummissjoni l-ġdida Minkejja dawn il-limitazzjonijiet kollha l-Kummissjoni qed taħdem bla qiegħda biex issib soluzzjoni għad-distribuzzjoni tan-nies salvati fil-baħar skont il-prinċipju ta' solidarjetà u l-qsim eh, ġust ta' responsabbiltà. Wara t talba tal-Istati membri l-Kummissjoni kellha rwol attiv fil-proċess ta' riallokazzjoni wara 15 l-inċident ta' disembark. Dawn l-okkażjonijiet kien hemm iktar minn 1100 persuni li diġà ġew trasferiti f'stati membri oħra. U llum hemm xi 750 persuna u l-biċċa kbira tagħhom sbarkaw dawn l-aħħar xahrejn tistennew biex jiġu trasferiti ma diġà hemm medit minnaħa tal-istati membri il-Belġju, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, l-Litwanja, l-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, l-Portugal, Rumanija, Slovenja, Bulgarija u Spanja u n Norveġa parteċipaw f'dan l-eżerċizzji. U għalhekk nixtieq intenni illi f'kull każ kien hemm koordinazzjoni attiva min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea f'livell iktar oli mal-Istati Membri li jixtiequ juru solidarjetà permezz ta' riallokazzjoni. Għalhekk grazzi għal dawn l-isforzi stajna nelbu id-diffikultajiet li ntqajna magħhom biex inkunu nafu fejn suppost jisbarkaw dawn il-biċċiet tal-baħar. U l-Kummissjoni ħeġet l-Istati Membri biex eh, jaqblu fuq arranġamenti temporani u għalhekk aħna lqajna l progress fl-aħħar ta' Settembru f'Malta fuq mekanizmu ta' solidar temporanju bejn il-Ġermanja, Franza, l-Italja u Malta. Il-dikrazzjoni konġunta ta' Malta ġiet imresqa għal konsiderazzjoni tal-Ministri kollha fil-Kunsill reċenti tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u diskussjonijiet se jkomplu fuq il livell politiku kif ukoll fuq il livell tekniku għal daqstant l-ewwel laqgħa teknika bejn dawn l-istati membri ta' parteċipaw fir riallokazzjoni biex jiddiskutu kwistjonijiet operazzjonali ġiet organizzata fil-11 ta' Ottubru bil-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi kif ukoll in-Norveġġa kif ukoll aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa l bidu u sinjal tajjeb komplu naħdmu b'bassitek u fl-istess waqt dawn l-arranġamenti jistgħu biss ikunu pass intermedjarju lejn riforma strutturali tal-sistema tal-azil u ta' migrazzjoni u lek il-xogħol fuq sistema komuni tal-azilu tal-direttiva tar-ritorn kif ukoll l-implementazzjoni ta' kull leġiżlazzjoni approvata għal fuq il-fontier esterni ma, ma partnerjat b'saħħtu mal-pajjiżi terzi fuq ir-rotot ta' migrazzjoni hemm bżonn tingħata imbottatura. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Zanim rozpoczniemy wystąpienia w imieniu... Grazzi. Issa, qabel nibdu il-debattitu, qabel nisimgħu il-kellima tagħna n-nom tal-gruppi hekk jogħġobkom nix nfakkarkom biex iżommu mal-ħin. Nisimaw issa r-rappreżentanta tal ppo e, is-Sinjura Dupont. unsere rechtliche und unsere humanitäre. Il-fat li aħna insalvaw in-nies fuq il-bahar, ovvjament ma lebda dubju għax huwa dover umanitarju għalhekk aħna kuxjenza safja biex nipparteċipaw din mozzjoni ta' rezoluzzjoni ma ma noħolqu modell li ikun se jaġevola it-traffikanti jew il-kontrabandisti irridu nkunu ċari ħafna. Il-problema edha fil-pajjiż tal-oriġini bżon il-proċedura għal search and rescue tkun eh, skont ir-regoli li kulħadd jipparteċipa fiha. Irdu jkollna wkoll eh, regoli għal transitu u anki il-pajjiżi ta' oriġini rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-migrazzjoni ekonomika u r-refuġjati rridu passaċ li permettu nis li kunu edin jaharbu minn xi konflitt jew xi gwerra ma naħsibx li rezoluzzjoni edha eżatta kif suppost. Imma rridu naraw li insalvaw in-nies u nwaqfuhom milli jibdow rotta fuq il-baħar. Il grazzi, grazzi ħafna. Il-grupp tal-SND nisimma wissa Is-sur Morax, żewġ minuti. Grazzi, President. Din is-sitwazzjoni fil-Mediterran eh, fejn qed jintilfu il ħajjiet tan-nies issa ila d-dejja u il-fat li dawn il-valuri qed jiġu naqra rridu naġixxu fuqhom. Naf li mhux faċli kienet biex naqblu fuq din ir-riżoluzzjoni aħna, imma l-idea hija li nindirizzaw dak li l-Kummissjoni l-Istati membri jixtiequ jagħmlu fuq ċertu punti essenzjali hija konkreta jew nagħmlu xi ħaġa jew le u qed nagħmlu dan fil-bidu tal-Kummissjoni l-ġdida li kridu nkunu ċari Nista nelbu ċertu problemi biex verament ikonna dan l-isforz umanitarju u fil-Mediterran nżommu il-valuri l-linji gwida tal-Kummissjoni biex naraw x'mandux jiġi kriminalizzat dawn il-linji gwida se sal-aħħar ta' din is-sena naf li l-Kummissjoni ġdida se tibda taħdem f'bidu ta' Diċembru dan il-pakkett huwa għalissa huwa frizzat imma tajjeb li x-xogħol tajjeb li qed isir inkompluh. Ovvjament trasparenza ta' Frontex, ix-xogħol li tagħmel Frontex, il-fondi, l-għajnuna materjali li tagħti l-Unjoni u l-Istati membri nitkellmu fuq il-Libja, Turkija, l-Marokku u l-Eġittu eh, anki ġifieri d-Disembark F'dawn l-affarijiet kollha jridu jiġi rispettati l-istati membri wkoll iridu jaraw x'huma l-obbligi morali tagħhom biex jisalvaw in-nies li jkunu qegħdin jarqu fuq il-baħar li issar ikun kif suppost jikoperaw ukoll eh, jgħinu l-NGOs l-esforzi tagħhom ir tindirizza dak li tista' tagħmel il-Kummissjoni il-Kummissjoni l-ġdida u dak li jistgħu jagħmlu l-Istati membri għax dawn tal-aħħar Eh, eh, il-fatt li kulħadd jipponta jipprova jwaħal f'ħadd ieħor, eh, dan ifisser li r-riżorsi tagħna se jkomplu jittieħdu għal xejn jintilfu. U bekk irdu nagħmlu deċiżjoni diffiċli deċizjoni diffiċli li hemm bżonn ikunu deċiżjoni li tajbin għal mediterran ikunu wkoll prattiċi u sostenibbli din ir-reżoluzzjoni hemm bżonn tiġi appoġġjat aħna qed nitolbu l-grupp tagħna l-ikbar appoġġ biex nuru verament li għandna valuri Ewropew li rridu nifirxu wkoll għall-Mediterran. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għall grupp Renew. Signora Indfeld, President, Sinjura, Onorevole Ministru, Sur Sarju, nixtieq nibda ngħid li kull ħajja hija importanti kull ħajja ta' bniedem importanti u meta nitkellmu fuq statistika ta' nies li qed imutu, qed nitkellmu fuq individwi nies li twildu xi darba u l-ġenitur tagħhom kellhom aspirazzjonijiet. Imma ah, dawn in-nies jispiċċaw marqa fil-Mediterran huma nies pali u palkom. Xi ħaġa li rridu nżommu qudiem din. Tieni ħaġa din ir-riżoluzzjoni hija fuq is-sar mhux fuq li nadottaw xi pakkett eh, komplut għax dan isir fil-kunsill. Aħna xoltan għamilnieh. Lesti u ma jistax ikun li meta nistennew li jiġi adottat il-pakkett, in-nies qed imutu qed jerqu rridu nara l-Mediterran hemm lodod biex ikun jista' nies jiġu salvati qed naraw li l-NGOs jew xi bastimenti kummerċjali qegħdin huma jagħmlu xogħolna u ma jistax ikun li daw in-nies irasuhom il-qorti x ikunu salvaw il-ħajjiet tal-bniedem. Irrelevanti jekk in li qed jerqu mhix qed ifittxu l-ażil jew migranti l-ewwel irridu nsalvaw mbagħad naraw l-istatus tagħhom, irrid ikun hemm soluzzjoni permanenti u sostenibbli jiena dawn is-soluzzjonijiet li mhumiex bażi ta' trattat ma tantx eh, joġbuni, imma jekk id-dikirazzjoni ta' Malta hija l-ewwel pass, għaliex le l-istati membri eh, kollha eh, iridu jissieħbu u sissa hemm erba' biss minn 28 il-pakket tal-azilu huwa blokjat u din hija l-iskuża biex ma jiġux salvatu n-nies. Meta niġu biex insalvaw in-nies ma nsibuhomx. Għandna minn xiex nistħu. U il-ħbib tagħna tal-Pepe nixtieq ngħidilhom ovvjament l-isforzi tas Sinjura Dupont, xedo imma xi setturi tal-PPO Eh, anki jekk jirreferu għal valuri insara tagħhom ma tantx jesprimuhom daw fl-emendi mhumiex espressi meta nitkellmu fuq il-Libja hemm ambasċatur li kiteb il-Sinjora Merkel jgħidulhom li dawn il-kampijiet fil-Libja huma qishom kampijiet tal-konċentrament. Ġifieri dawn l-affarijiet irdu jinbidlu, ġifieri nispera li l-kollegi tal-PPO e jgħinuna. Iva, grazzi. Grazzi ħafna għannom ta' tal-grupp tal-ħodor is-sur Markart. Iva, grazzi ħafna. L-umanità mandiċ tiġi sagrifikata, nisakrifikaw in-nies għal xi raġuni u hemm bżonn naraw, natu provi li nistgħu nsalvaw in-nies billi ngħidu li n-nies m'għandhomx jerqu għax huma qed jaħarbu hija ħaġa tajba. Imma veru, n-nies m'għandhom qatt iħallu forsi pajjiżhom, imma realtà hekk u lesti u kol fuq bastimenti bċeċ tal-bahar li fuqom jafu li forsi se jerqu aħna nejxu f'unjoni. Issa qegħdin inħallsu l-Libjani biex jerġgħu jieħdu dawin, ma jħalluhomx jaħarbu, jerġgħu jaħduhom lura meta jkunu ħarbu. Għalhekk irridu nagħmlu sar ta' veru search and rescue ta' veru u nisperaw li Frontex ikun jista' jaħdem aħjar. Jinforma wkoll il-bastimenti li jkunu fil